fuq dialogu mal-Ungerija dwar id-drittijiet fundamentali. Minar, jekk ma niddiskutux dan il-fajl ma naħsibx illi għanna niddiskutu lebda fajl ieħor. Grazzi ħafna. Allora, pre. so, wis, mela, jina ħanżom f'moħħi illi qed titolbu illi tinbidel l-aġenda din tiġi riferuta għal President uh, Schulz illi jieħu deċiżjoni dwara. Issa ejja ngħaddu għal votazzjoni. Mela, ir-rapport Koreira. Votazzjoni għal Votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Għaddiet Tajjeb wis issa il-rapport Oken. Jekk joġobkom, ma nistawx namlu dibattitu, ġifiri ejja inkomplu. Għana point of order, mela, jisir dan il-point of order. Please, point of order. la plénière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 il-proposta hija ċara iżda għalissa huwa il-President Schulz il irid jieħu deċiżjoni għalhekk din il-proposta ser inresqu ilu lill-President u e, jieħu deċiżjoni u jgħidulkom u ngħidulkom dwarha. Issa, il-Kummissarju Redding tixtieq tintervjeni jekk joġoba. President, uh, this... Senjura President, din il-Kamra għada kif ivvutat dwar rapport il-rapport tal ta', Sur Korea de Campos u nixtieq ngħid dikjerazzjoni nagħmel dawn id-dikjerazzjonijiet l-ewwel qabel kollox il-Kummissjoni tilqa' il-ftehim li sar mal-Kunsill għal għall-adozzjoni ta' dan ir-rapport ta' Sur Correira de Campos u nisperaw illi jkun hemm konklużjoni mill-aktar fis possibbli ta' dan il-fajl. dan kollu dwar l-eliġibilità ta' proġetti għan interess um, komuni ta', ta um, assistenza fil-infrastruttur tal-enerġija trans-Ewropej huwa importanti illi ikun hemm ikun hemm eh, l-implementazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni u insaħħu id-diversifikazzjoni ta' eh, ta' dawn l-entitajiet. Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel eh, titjib mm, permezz tal monitoraġġ li sar u skont artiklu 16 fis settur tal-infrastruttura tal-enerġija.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 hemm bżonn li l-ċittadini jinstemaw, anki jinstema l-medjatur. Jina naħseb li fiħdan il-komitat tagħna aħna sħaqna fuq żewġ punti prinċipali l għannet. Aħna enfasizzajna ir-rispett il-VVM l-Awstrija kabbarna l-aeroport ta' Vienna mingħajr ma konsultajna mal-ċittadini u l-autopsja biex ngħidu hekk minnija wara. Wara li kienu saru x-xogħlijiet naħseb li ċittadina għandhom iċ-ċans li jipparteċipaw qabel u l-medjatur jgħid dan kollu l-ombudsman. U Peress li qegħdin nirrevedu din il-direttiva evalwazzjoni tal-impatt, naħseb li se joħroġ program ġdid għall-ambjent ċifri fej l-implementazzjoni tal-regolamenti Ewropew hija importanti ħafna. U naraw li ċittadini għandhom jipparteċipaw fuq kull livell Nala, Sinjura President, billi nirringrazzja l-kollegi kollha fil-Kumitat aħna kena vot eh, tajjeb ħafna qawwi. Um, Ovvjament l-Awstrija eh, pruvat tirranġa il-sitwazzjoni ma rridu naraw li dawn it-tipi ta' każijiet nevitawhom minn qabel. Naħseb li fil eh, u kol anki fil-dokument nistaw namlu mod biex nevitaw dawn il-problemi. Issa il-vot minu favur, minu kontra, minu favur għadda. Il-rapport il, um, uh, Arsenis uh, blok wieħed minu favur, minu kontra, astensjonijiet għadda. Vot minnaħa tal uh, tal minu favur, minu kontra, min jastjeni għadda. Il-vot uh, vot nominali Credo sia approvato. Naħseb li din għaddit ukoll. Iva għaddit. Il-rapport A-Code. L-ewwel blok minu favur, minu kontra. Astensjonijiet għadda. ġewwa nkomplu għadajin. il-proposta minnaħat tal komissjoni minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, a vot eh, nominali għal riżoluzzjoni. Votazzjoni miftuħa. Mr. Brock has a problem with his machine. Approvato. Addit hemm xi problemi tekniċi anka sur Brokka jekk jogħġbu. Skużawni, fil-fatt jiena m'għandix il-voting card miegħi. Nispera, però illi eh, dawn eh, il-votazzjoni tista' ssir roll call. Iva, ħadna nota ta' din, Mela issa il-relazzjoni ta' Tun Enhoisen eh, favur kontra għaddiet. Proposta ħata tal-Kommissjoni minu favur minu kontra stensjonijiet għaddiet. Vot nominali dwar il-rizoluzzjoni leġislativa, vot ta' rizoluzzjoni leġislativa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet il-rapport ta' Sur Grek favur l-ewwel blok kontra astensjonijiet għadda. Proposta minnaħat tal-Kummissjoni favur kontra astensjonijiet għaddiet. Appell nominali għal rizoluzzjoni legislativa favur kontra votazzjoni fil-fat qiegħu l issa u għaddiet ukoll. Ir-rapport Tiroljen l-aħħar waħda fil-fatt Tiroljen 109 emendi minu favur, minu kontra astensjonijiet għadda. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet għadda. Ċek, votazzjoni miftuħa, namlu ċek, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għadda. Proposta minnaħa tal-Kommissjoni minu Minu favur, minu kontra, astensjonijiet għaddiet. Appell nominali, eh, votazzjoni nominali għal riżoluzzjoni legislativa, Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa, ħat jibda il-seduta eh, formali un bat inkomplu bil-votazzjoni wara.